permezz anka tal-bżonijiet tas-suq imma li jikkontrolla l-emissjonijiet tal-karbonju fil-produzzjonijiet eh, tal-industrija tagħna. Grazzi ħafna, Sur Kommissarju. Votazzjoni hija għada f'nofsinhar.